Vice President, il-votazzjoni s-sir għada fl senar Signuri, il-statut tal-imis s-sir għada 6 ta' lulju mid-disa sa' s-sija u mid tlita sa' 8 u nofs. u mbaħt mid-disa sa' nofs il-lej. L-agenda ġiġa ġiet